Witam obecnych wśród nas przedstawiciela Rady. Lodwa tajba, nixiju nil-għawek rappresentant tal-Konsellu, tal-Kommissjoni Ewropea. Nadilek il-kelma minnaw moment iħor. l ewel punt li għanna fuq l agenda tagħna huwa d-dibattitu konġent dwar il-mekkaniżmu ta' governanza ekonomika imsaħħa. Għan nisimgħu eh, dikjarazzjonijiet mill-Kunsill Mbatt nisimaw kol eh, konklużjoni tas summit ta' 7 Mejju laqta tal-Ekofin. Aħna ħajkonna u kol mistoqsijiet orali l konsil u Kommissjoni u dwar il-relevanza politika tal-Strategija 2020 fil-kuntest tal-krizi ekonomiku attwali. Mbagħad ikun hemm mistoqsijiet orali l konsekwenzi għal kriżi ekonomiku finanzjali fuq l strateġija u l-governanza tagħha Jkun hemm mistoqsijiet orali oħra dwar x'in rilevanza l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea u u x'in x'in fil-qafas ta' kriżi ekonomika u finanzjarja attwali. E, jako pierwszy głos zabierze w imieniu Rady. L-ewwel kellim fisem ikun kont is Il-Segretarja ta' Stat Garrido. Buenos días, gracias. Modwa tajba, grazzi ħafna President. Kolħat jaf li ħanna dejjin palissa minn periodu ta' eh, ħafna lip finanzjari Xi Xiftit xurilu, ju eh, miftit xurilu li jistgħu ngħidu hekk u dan